Il-minuti ġew adottati fil-21 ta' novembru dawn tistaw suwon disponibbli m'hemmx oġġezzjonijiet għal dawn il-minuti u dawn ser jiġu approvati. Ma jidhirx li hawn oġġezzjoni.